Pan Chance. Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. Signori colleghi. Signori colleghi. Hudu poskom jek joġbok dan huwa punt importanti ħafna. Kollegi, sinjuri, mistidnin, għas-seba darbit għada, għas-seba darba għada, se nimmarkaw il ġurnata tal vittmi tat terrorizmu. Il-11 ta' marzu għal iżjed minn 5,000 vittma ta' terrorizmu fl-Ewropa. Il-terroristi um, iddikjaraw il-gwerra kontra l-pajzani jattu fil-postijiet fejn in-nies ordinari għandhom iħossuhom siguri f'pajjiżhom stess din hija tal-mistħija u qatt eh, kodart. Qatt ma jista' jkun ġustifikat. Aħna Ewropej qawwijin u uniti. Ebda organizzazzjoni terroristika tista' tiddajjef il-fidi tagħna fl-Ewropa maquda. Signori, jekk jogħġbok bil-wiqfa u mument ta' silenzju għal vittmi ta' terrorist, ta' terroristi, grazzi. Thank you. Grazzi. Mela għanna d dikjarazzjonijiet bil-miktuba l-ewwel waħda ġiet eh, ġiet ehm, eh, mitluba mill minn Marta Rabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Maria Christine Verja, Renata Weber dwar il-mutualitajiet, l-assoċjazzjonijiet u fondazzjonijiet ehm, Ewropej,